il-koll wara il-waqfa li kellna fis-sajf. odpoczęliśmy, chociaż te wakacje były inne. Nistama li il-koll straħajtu matul dan ix-xar, avolja dawn il-btajjel kienu differenti ħafna minn tas-soltu. Saru ħafna affarijiet kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll madwar id-dinja das-sajf jina f'kont kontat permanenti mal presidenza Pollakka minħabba l-kriżi illi tinkwasana ħafna. Konna għadin nitkellmu kol dwar il-bżonn li nagħtu risposta fid-29 ta' wissu kien hemm laqgħa speċjali kif tafu tal-ikon flimkien mal-Kummissarju Rejn, il-President Trisce, is-Sur Juncker, Ministru Rostovski. Is-Sur Barroso dal-waqt ser ikun qiegħed iressaq proposti. U l-President tal-Eurogroup, il-Prim Ministru Juncker, ħajkun qiegħed jindirizza dan il-Parlament iktar il-qoddim dan ix-xahar. matul is-sajf rajna li l-ġlied fil-Libja s-sokta aħna kellna konna sam il-bidu minnet għedin nappoġġaw il-naħa il tajba Issejdu namlu da kollu li nistaw sabiex naċċertaw li l-Unjoni Ewropea tgħin li ċittadini Libjani jerġgħu jibnu mill-ġdid il-pajjiżhom u jimxu fitriq lejn id-demokrazija ħajkonna dibattitu fuq dan is-suġġett matul din il-plenarja ta' settembru li ħadd ippermettilna niżviluppaw aktar dan is-suġġett. Is-Sur Verhofstadt jisriq jitkellem. Point of order, President, għax inti semmejt dak kollu li seħ fuq il-kriżi tal-euro u nixtieq nagħmlek mistoqsija. X'inizjattiva għandna nieħdu minnu li għadha ħanaraw il-Prem Ministru Taljan Sur Berlusconi hawnhekk fil-Parlament? fuq ix ħajtkellem ma nafx. Mhix ħanoqgħod nidħol fuq ir-raġunijiet għal ħaj jiġi fostna. Imma mistoqsija tiegħi hija din huwa veru u jekk kienu veru, allura ma taħsibx li hemm bżonn ngħidulu illi hu ikellem ukoll il-kumitat relevanti ġo il-kumitat ikun ikun fuq il il-pjaniet tiegħu ta' austerità kif kien għamel is-sur Pandriko eh, huwa kamel ewwel mara l-kumitat direttament u diskussa il-pjanijiet tiegħu kienet laqa' pozittivi ħafna, ġifirina jina l-ħanejdlek huwa ma nafx għalfej ġej sur Berlusconi għada imma jekk ġej għada biex ikellem lilek fuq il-pjan ta' jgħat jiena qiegħed nitlob illi jidher qudiem il-kumitat tal sa sabiex jispjega l-miżuri tiegħu u l-mod kif l-Italja se tkun qed tapplika dawn il-pjanijiet ta' austerità. Madam Rebecca Arms. Signor Rebecca Arms. Jiena nixtieq li fil-fatt Nappoġġa dak li qal is-Sur Verhofstadt u jiena fil-fisem il-parti tiegħi nixtieq nsaqsi l-mistoqsija jekk l-istituzzjonijiet Ewropej fil-fatt jekk aħniex nagħmlu pjaċir lil xi ħadd jew lil nfusna illi aħna niltaqgħu ma jew nilqgħu fostna il-Sur Berlusconi fil-ġurnata fejn u suppost għandu jidher qudiem qorti minħabba kasta ta' prostituzzjoni ta' nies taħt l-età u jiena naħseb l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jittieħdu bis-serjetà fl-Italja għal raġuni huwa importanti ħafna li ħana noqogħdu attenti u naħseb li aħna m'għandniex fil-fatt li aħna niltaqgħu ma, Mastur Berlusconi li fil-fatt permettilu illi jipposponi jew ma jattendix għal din il-prezenta tiegħu quddiem il-qorti jiena nixtieq illi nitlob ukoll il-Sur Barroso sabiex janalizza daqsxejn dan il-fatt u jara jekk eh, fil-fatt is-Sur Berlusconi u veru li għandu jidur u il-qorti dik il-ġurnata. U naraw jekk nistax ikollna ġurnata oħra fejn nistgħu niltaqgħu ma' Sur Berlusconi fost eh, fil-Kumitat Ikon. Ringrazzjak. Sir Mauro. Grazie, signor Presidente. Grazie, President il presidente Ferov. Jena ħadd nota ta' proposta tas Sur Verhofstadt u naħseb li hija waħda li tagħmel ħafna sens. Jekk il-Parlament kellu jistieden lill prim Ministru Taljan taħt kwalunkwe ċirkustanzi bla dubju il-Gvern Taljan kif juri żjara ta' għada ta' sur eh, Berlusconi fil-parlament jagħmel dak kollu biex eh, jaċċetta. Però ton ta' Sinjura Harms ma nafx irid jgħid bih għax ħobbi jew abadu sur Berlusconi huwa Prim Ministru tal-Italja, Prim Ministru ta' pajjiż illi ilu membru tal-Unjoni Ewropea għal ħafna snin u ħobb ħafna id-demokrazija dan il-pajjiż u għalhekk ma naħsibx li il-grupp tal-ħodor għandu jibda jipponta subaħ f'din il-kamra U ċertament ma jistax jibdajtina il-grupp tal-ħodor l dwar id-demokrazija. Ġifiri jak joġbok nitloba Sinjora Hams trazzanda xej il-sina. U Sur Berlusconi għandu kull dritt li jitlob li jiltaqa' mal-kap tal-Parlament. Sur President, jista' jkun li fil-fatt għada fil-fatt ġejdan Sur Berlusconi, l-Onorevoli Berlusconi minħabba illi ma nafx jekk huwiex il-fatt forsi ġej biex jgħid proset l-Sur Schulz tan-nomina Jiena fil-fatt għandi punt ieħor nixtieq nistaqsi President. F'nofsinhar mis-satej sa tlieta u nofs ħajkollna laqa miftuqa għal kulħadd tal-konferenza tal-Presidenti hawnhekk fil-sala tal-plenarja ħalli bekk aħna nisimgħu uffiċjali internazzjonali sissa s-sala tal-plenarja kienet id-dedikata għal prim ministri jew presidenti ta' pajjiżi oħrajn internazzjonali jiena naħseb li hija ħasra li aħna ħannaqsu fil-fatt il-ħin li huwa dedikat għal sessjoni plenarja sabiex nagħmlu dan illi qed ikun propost. Jiena naħseb illi fil-fatt id-dibattitu fuq il-kriżi ekonomika għandha tkun matul wara nofsinhar kollu m'għandniex inqassru il-ħin li għandna dispożizzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna tal fejt tal-konferenza tal presidenzi grazzi tal-li ġbittinna l-attenzjoni għal kwistjoni fuq l-ewwel punt illi semmejt inti fil-fatt, Sinjuri. Għabbażi tal-informazzjoni li għandi il-Prim Ministru Berlusconi mhuwiex ħajjiġi Hawnhekk fil-Parlament Ewropew fuq żjara uffiċjali jiena m'għandi l-ebda informazzjoni ta' żjara uffiċjali minnaħa tal-Prim Ministru Berlusconi li lejn il-Parlament Ewropew. U din hija ħaġa nista' nikkonferma ħilkom. Sinjuri. Jina kont ħanaddi għattini tħabira tija jadab fil-Parlament Ewropew. Ser nkunu għadin insemmu il-President tar repubblika Polakka Sur Samorowski. Il-Polonja palissanda għandha presidenza tal-Unjoni Ewropea, il-President Komorowski ħajkun ijat jindirizza din il-Kamra flaqa informali, seduta formali anzi eh, f'nofsinhar. Il-15 ta' settembru għanna ħankunu għadin niċċelebraw id-demokrazija dinja xi ħaġa illi għanda bżon tissadaq mażwar id-dinja kollha l-Parlament Ewropew hekk jagħmel il-Parlament għandu bżon ikun il-mexxej ta' demokrazija fid-dinja. Punt li miss bl-Ingliż jiena nikkundanna l-vjolenza li ġiet organizzata fil tnejn ta' Lulju kontra il-kollega tagħna Sajjad Karim fir-Renju Unit id-dar privata tiegħu ġiet attakkata minn madwar 30 eh, il-persuna li kienu qegħdin jipprotestaw u li huma ta' organizzazzjoni estremista huma daħlu fid-dar tiegħu juru ixejru bnadar eh, u karti anti-Islamisti u jajtu miegħu u eh, kien Karim kien id-dar mal-mara u tfal tiegħu meta ġara dan u għanna namlu ċara dejjem u dejjem nikkundannaw dawn it-tip ta' accidenti speċjalment meta jkunu relatati mal-mibeda dan it-tip ta' taddida lejn il-libertà tal-kelma tal-membri parlamentari individwali għandhom jiġu kondannati sur karim jgħataw nek għaliex kellu mandat mit ċittadini tar-Renju Unit U l-attak ma kienx biss kontriħ għalhekk imma kontra l-elettorat kollha tiegħu. Aħna nridu ma nistawx illi rridu naċċettaw sur krim li ju jista' jkun igawdi mill-libertà tal-espressjoni u tal-kelma mingħajr ma jiġi meddet u jista' jkompli jagħmel il-ħidma tiegħu bħala rappreżentant elett demokratikament. Jiena eh, ktibt ittra lill prim Ministru Cameron fejn għatlu dak eh, eh, li naħseb u l-appoċ tijaj, u rejt l-appoċ tijaj sur karim, u l-lum nerġan tani l-appoċ tijaj sur karim lejk, u lejn il-vitmi kolla ta' diskriminazzjoni, dan il-parlament jappoġġak u jappoġġa u jiddefendi il-valuri komuni tagħna. I met personally our colleague. Jiena personalment il-tqajt mal-kollega Karim ftit ġematilu qabel il-btajjel. Uh, eh, is another point of order, Mr. Rinaldi. Issa point of order jħor Sur Rinaldi. Sul punto precedente. Sur President, nixtieq nitkellem fuq il-punt ta' qabel fuq iż-żjara ta' Sur Berlusconi hawnhekk f'din l-istituzzjoni għaliex bħalma nafu diġa hemm ħafna eh, kritika kontriħu ħafna polemiki u jienu xtiqt nkun naf dawl tal-fatti li memx talba uffiċjali ta' eh, ta' laqam tal- president Berlusconi, mal-Prim Ministru Berlusconi u rrit nkun naf jekkux ħatiltaqgħu miegħu fl-aħħar mill-aħħar u xinu huwa l-istatus tiegħu fi żjara li nista' nserraħlek rasek li fl-opinjoni pubblika ta' pajjiżi l-Italja hija ehm, ta' tħammir il-wiċ, għax suppost kallu jider uddim il-qorti għada, il-Sor Berlusconi. Eh, Bardzo proszę, pan eh, Mario Mauro. Il-Sor Mario Mauro. Si, signor Presidente. Eva, Presidente, jena nemmen li huwa leġittimu li inti tarraf din il-Kamra fuq il-termini ta' din iż-żjara Iżda bekk biex bekk nkunu nistgħu waqfu din il-farsa darba l dejjem għaliex hemm tentattiv li nattakkaw f'dan il-mument il-Gvern Taljan fl-istituzzjonijiet Ewropej m'għandax taqsam assolutament xejn max-xogħlijiet tagħna. U laqqas ma lan ta' żjara ta' Sur Berlusconi l-istituzzjonijiet Ewropej tagħna.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 Il-Parlament Ewropew minnaħa tal-Prim Ministru Berlusconi jista' jagħti il-każ li ħajkun qiegħed fil-Parlament għada. Jista' jkun u ma nistax jiena niċħati li forsi jkun hemm xi laqgħa ta' kortezija xi żewġ minuti kollox imma mhux se jkun hemm l-ebda talba u ma kien hemm l-ebda talba ta' żjara uffiċjali nagħmilha ċara din ħankun qegħdin nilqaw nfostna għada wkoll il-President tal-Repubblika tal-Polonja. Għada war nofsinhar jiena ħajkolli x'nagħmel ħankun qed nilqa' l-mistieden tiegħi. U jiena ma ħajkolli l-ebda opportunità illi inżid żjarat oħra fil-ħin tiegħi. Per eżempju l-ebda żjara mill-Prim Ministru tal-Italja dik is-sitwazzjoni. Forsi sinjuri nistgħu nagħlqu din id-diskussjoni għaliex tiġa tilkom dak kollu illi naf. Min iktar xtaq jitkellem jekk jogħġobkom. Ħadd tajjeb, mela d-diskussjoni tiqafaw. Eh, Signori, Għaw numru ta' aħbarijiet nixtaqt naddilkom wara sospensjoni tas seduta tat-tieni ta' Lulju 2011. Il-minuti u test adottati fis tini ta' Lulju ġew Eh, miġbura u ma'